Kollegi, ħalli nibdow bit-tieni panel tal-Komitat Tax Tax 3. So again, I'd like to welcome the members. Għal darbohra nati merħba lil-kellima u l-udjenza u koll għal dan it-tieni panel tal-Komitat Tax 3 dan is smih publiku se jkun dedikat lil sfidi fil-ġlieda kontra l frodi tal vatt L-ewwel se nisimgħu minn is-Sur Mevin Mates mill-Qorti tal-Awdituri illi eh, se jindirizzaw il-kwistjoni jekk l-Unjoni Ewropea x'qiegħda tindirizza l-problema tal-frodi tal-vat mod effettiv. Mbagħad is-Sinjura Michaels Avrega Fernandez, direttur tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa u t-Taxxa Indiretta minn DG Taxud fil-Kummissjoni Ewropea se tagħmel preżentazzjoni fuq it-tmiem tal-reġim transitorju u il-frodi tal-vat, mod partikolari frodi karusell. Wara, se jkollna s-Sinjura Olfstatter mill-Aġenzija Svediża tat-Taxxa, President tal-Network Eurofisk. Hija se tagħmel preżentazzjoni fuq il- jekk tistax tittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-istati membri fil-ġlieda kontra il frodi karusell fil-VAT u għar rwol tal-Eurofisk. U eh, biex nagħlqu l-preżentazzjonijiet is-Sur Richard Murphy direttur fil-Tax eh, Research UK kif nistaw nindirizz kif għadna ma sibniex mezz ta' kif nindirizzaw il-frodi tal-VAT. Issa nixtieq illi nati il-kelma l-Sur Neves Mates. Grazzi ħafna, President, membri tal-Kumitat, Sinjuri. Grazzi tal-li għetettuni l-opportunità biex niprezentalkom is-sejbiet ewlenin fuq il-frodi tal-VAT u rapport segwenti fuq il-proċeduri ta' importazzjoni. Jiena tajt weġibiet dettaljati għal mistoqsijiet ta'kom bil-miktub għalhekk jiena se nitkellem issa fuq il-punti ewlenin. Waħda mill-mistoqsijiet ta'kom kienet fuq il-ġlieda kontra il-frodi fil-VAT. Waħda hija ma għandax taqsam mal eh, l-importazzjoni ta' tsipi 42 rridu niżguraw l-inkorporazzjoni tad data tal-dwana fis sistema tal-VIS issa ġiet aċċettata mill-Kummissjoni u fl-emendi l-aktar reċenti fir regolament fuq il-kooperazzjoni amministrattiva u dan għadha l-aħħar eh, ġie approvat mill-Kunsill imma da ma ġietx ippubblikata. Dana se jiffaċilita li d-dejta mid dikjarazzjonijiet tal-dwana jkunu integrati fis sistema VIS u li l-pajizi ta' destinazzjoni jkunu jistaw jagħmlu cross-checking ta' din id-dejta mad dejta tal-dikjarazzjonijiet tat-taxxa fuq l-importazzjoni dawn l-emendi se jidħlu fis seħħ fl ewwel ta' jannar tal-2020 u fil-waqt li l-qafas legali inħoloq bħalissa eh, l-implementazzjoni għadha trid issir. U se jkun importanti illi dan ir-regolament jidħol fis-seħħ b'mod u jiġi implementat b'mod effettiv mal-ar kemm jista' jkun. Meta aħna nħarsu lejn oqsma oħra fejn hemm bżonn ta' titjib dak li għandu xaqsam il-ġlieda tal-frodi tal-vat, tal frodi tal vat u l-effett tal-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa f'stati membri differenti. Aħna kontenti li l-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni li jsiru iktar żjarat ta' monitoraġġ fl-istati membri li jiġu magħżula bbażi tar riskju. Fl-2017 il-Kummissjoni bdiet tagħmel dawn iż-żjarat f'għaxar stati membri fil-kuntest ta' tħejjija tar-rapport fuq il-ġbir tal-vat u proċeduri ta' kontroll Fil-konklużjonijiet li waslu tagħha l-Kommissjoni eh, għamlet bosta rakkomandazzjonijiet lill istati membri sabiex issaħħaħ l-affidabilità tal-VIS jina tajt aktar informazzjoni dettaljata meta bat il-tweġibit bil-miktub. Imma l-iktar qassam importanti fejn hemm bżonn ta' titjib hija kooperazzjoni aħjar bejn awtoritajiet amministrativi ġudizzjarju ta' forzar tal-liġi madwar l-Unjoni Ewropea. Il-frodi tal-VAT fl-essenza tagħha negozju internazzjonali ħafna. U jekk l-awtoritajiet tat-taxxa fi stat membru wieħed bil-kemm jistgħu jiġilduha anke kooperazzjoni bilaterali fl-awtoritajiet tat-taxxa f'żewġ stati membri mhix biżejjed. Għaliex il-prodotti jiċċaqalqu f'ħafna mill-pajjiż għall ieħor fejn eh, f'każijiet fejn ikun hemm frodi tal fatt eh, sostanzjali. Għalhekk hemm bżonn illi l-awtoritajiet tal-istituzzjonijiet Ewropej eh, tissaħħaħ u aħna kontenti illi proposta fuq il-kooperazzjoni amministrattiva li tirrifletti wkoll ir-rakkomandazzjonijiet fil-rapport tajt illi hemm bżonn ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-OLAF Id-direttiva ġdida PIF qed issaħħaħ il-wol tal-LEPO biex jiġu investigati każijiet tal-frodi tal-VAT. Hemm bżonn ukoll illi tittejjeb l-istatistika fuq il-każijiet stabbiliti ta' frodi tal-VAT. Sfortunatament bħalissa mhux qed isir sforz sistematiku f'dan ir-rigward fuq livell Ewropew il-Kommissjoni ħarġet b'xi stimi minn min fuq sa isfel tal-VAT eh, u il-distak bejn il-VAT li suppost inġabar u dik li fil-fatt titħallas. Imma hemm problemi għaliex ħafna drabi dana jiddependi fuq l-evalwazzjoni tal-ekonomija moħbija fil-istati membri partikolari minn natura tagħha eh, din mhux faċli li wieħed ikejjela din l-ekonomija moħbija Sa meta wieħed ikun jaf eh, id-daqs tal-ekonomija griża kemmi, eh, jistambat jara iktar kemmu kbir id-distak bejn il-vat li tinġabar u dik li suppost tinġabar. Fiftit każijiet fejn eh, il-pajizi għamlu dawn l-istimi, rajna il-differenza bejn l-istimi minn fuq s-isfel u minn isfel għal fuq eh, u kbar ħafna. Għallek aħna nħedġu l kummissjoni biex tagħmel xi ħaġa sabiex dawn l-istatistika tibda tinġabar b'mod konsistenti fl-istati membri bħalissa war Renju Unit u l-Belġu illi qegħdin jippubblikaw b'mod regolari dawn l-istimi u tkun ħaġa tajba li nużaw l-esperjenza li għandhom dawn il-pajjiżi biex naslu biex nadottaw xi approċċ komuni fuq dil problema u dana fuq livell Ewropew. Fl-aħħar nett imbagħad hemm problema oħra l-inċentivi maħluqa mis-sistema attwali ta' sim tal- dħul mill-dwana skont it-trattat dwana huma l-uniku għajn ta' dħul tal-Unjoni Ewropea Imma l-problema hija l-mod kif jinqassam dan id-dħul għaliex bħalissa l-istati membri ta' importazzjoni jżommu 20% tal-ġbir tal-ispejjeż tal ġbir tal ispejjeż midwana mid dwana biex ikopru l-ispejjeż tagħhom. Imma m'hemmx rabta stabbilita b'mod ċar bejn l-ispejjeż reali u dan l-ammont ta' flus illi qed jinżamm. U dan joħloq eh, inċentivi mhux mixtieqa jekk intom tħarsu lejn l-infurzar ta' l-evalwazzjoni Jekk inti tinsab eh, f'pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea l-amministrazzjoni tat taxxa tittamel għażla jekk it-telf ta' dħul huwa 100 imma l-ispejjeż tal-infurzar huwa ta' 50 naħseb illi immorru eh, jiġru warajhom dawn il-flus għax jirkupraw iktar mid-doppju. Imma jekk huma se jżommu biss 20 u l-bqija ma jibqax għandhom, mela se jkun hemm diskrepanza għaliex id-dħul net tagħhom se jonqos għaliex l-arranġament attwali inaqqas id-dħul tagħhom għaliex ma jqis l-ispejjeż eh, tal-voluti fil-ġbir Problem oħra għalli jekk jinżammu biss 20% ta' dazzi ta' dwana joħlo inċentivi biex jattira flussi ta', ta kummerċ fil-portijiet tagħkom hemm inċentivi oħrajn għal dan imma dan huwa inċentiv addizzjonali biex tiġbru tiġbdu flussi kummerċjali lejn il-portijiet tagħkom. Mbagħad ir-rapport liħor li semmejtilkom kixef li hemm rabta bejn evalwazzjoni u proċeduri ta' evalwazzjoni dajfin u l-fatt li flussi kummerċjali eh, jiġu attirati iktar f'dawk il-portijiet għalhekk hemm din is-sitwazzjoni ftit feliċi li din is-sistema fil-fatt qiegħda toħloq inċentivi sabiex ma jkunx hemm valutazzjoni kif imiss u serja tal-importazzjoni u biex nagħlaq irrid ngħid li jekk il-prezz ta' ġbir ta' taxxa huwa biss huwa 20% ta' dak li se ddaħħal l-ispejjeż huma għoljin ħafna dan huwa l-ogħla prezz tal-ġbir tal-dħul mit-taxxa fl-istati membri 20% huwa ammont verament kbir u ma jirriflettix l-ispejjeż reali. Issa għandu kun il-Kommissjoni qiegħda tipproponi illi tnaqqas dan l-ammont ta' dħul miżmum Imma dana waħdu mhux se jsolvi l-problema forsi innaqqas għax ftit imma mhux se jsolvi għal kollox għaliex is-soluzzjoni dan din hija l-opinjoni tiegħi li aħna bħala qorti ma ħadniex pożizzjoni fuq dan, imma jekk aħna rridu nsolvu din il-problema, irridu nallinjaw aħjar l-ispejjeż reali u l-ammont ta' dħul li nżamm. Għalhekk il-proposta attwali tal-Kummissjoni tajt illi l-ammont miżmum għandu jitnaqqas għal 10% imma mbagħad se jkun hemm kumpens minn riżorsi Ewropej għall-investimenti fid-dwana. Imma dana se jsolvi l-problema biss parzjalment dawn huma l problemi ewlenin illi aħna uh, skoprejna li huma rapportati fir-rapport tagħna jiena qiegħed hawnhekk issa biex inwieġeb xi mistoqsijiet oħrajn li forsi jista' jkollkom. Grazzi ħafna li sur Neven Mates mill qorti tal-Awdituri naddu l-kelma s lill-Sinjora Majte Fabregas Fernandez. Grazzi ħafna President, membri tal-Parlament, Sinjuri, Għandi pjaċiri l-lum inkun għawek biex niprezenta eh, l-opinjoni tal-Kommissjoni fuq dan is-suġġett kruċjali tal-frodi tal fat fl-Unjoni Ewropea. U nixtieq ukoll nitkellem fuq l-inizjattivi tal-Kummissjoni sabiex il-sistema tal-vat nagħmluha iżjed effiċenti fih dan is-suq intern u biex nagħmluha wkoll koll eh, reżistenti għal frodi tal fat il fat u għajn ta' tħul importanti u għajn ta' tħul għal budget nazzjonali u anka parti mir risorsi propri tal-Unjoni Ewropea fl-2016 fit-28 stat membri tal-Unjoni Ewropea it-tħul mill-VAT kienu ta' madwar 1044 biljun euro li huwa ekwivalenti għal madwar 18% ta' tħul kollu mill-vat fl-istati membri. Madankollu, kull sena parti kbira mill-tħul li jkun mistenni mill-vat tintilef minħabba fil-frodi. Mill-istatistika tagħna fl-2015 il-distak tal-vat kien ta' 151 biljun euro li rappresenta iżjed minn 12% tal-tħul li kien mistenni mill-vat. Il-distak tal-vat eh, huwa minħabba raġunijiet oħrajn ukoll, eh, fosthom pereżempju falliment, Eh, insolvenzi finanzjarji jew inkella kalkoli li jkunu saru ħażin. Imma xorta waħda ħana nikkalkulaw li l-frodi tal-VAT fl-Unjoni Ewropea iwassal sabiex jintilfu 50 biljun euro mill-budget nazzjonali kull sena. Din iċ-ċifra daqstant olja ifisser li hemm eh, proċess ta' ħasil ta' flus effiċenti ħafna illi nistgħu nikkumparaw ħankal dak li nkixef mill-Panama mill-Paradise Papers. Barra minn hekk il-rapport eh, pubblikat riċentement mill-House of Commons fuq il-frodi tal-VAT fil-qasam tal-e-commerce joħloq ċertu tħassib fuq is-sistema tal-VAT attwali u issejjaħ l-azzjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Fir-rapport li nħareġ mill-House of Commons fil-fatt jissemma li <clears throat> bejn biljun u biljunu nofs eh, eh, lira sterlina kienu frodati. Mela x'inhuma l-inizjattivi tal-Kommissjoni? Il-Kommissjoni Ewropea tieħu il-kwistjoni tal-frodi tal-vat b'serjetà kbira. Il-President Juncker għamel bħala priorità tal-mandat tiegħu ħtieġa li jkollna su intern iżjed ġust u iżjed profond. Kull ċittadin irid iħallas il-parti tiegħu tat-taxxi. Il-Kommissjoni ila tisħa illi l-istati membri jridu japplikaw ir-regoli tal-VAT. Dan kemm il-darba eh, għamanka f'ħafna każijiet eh, relatati mal-VAT. U eh, hemm regoli mhux qed jiġu applikati, speċjalment fil-każ ta' kwista jots ta' inġenji tal-ajru u fil-każ u fil-fatt il-Kummissjoni fetħet anka każijiet proċeduri ta' ksur kontra ċertu stati membri. It-tieni ħaġa, kif qal is-Sur Mates, Il-ġimgħa l-oħra fit-22 ta' Ġunju l-Ekofin qabel fuq eh, approċċ ġenerali fuq proposta tal-Kummissjoni biex nagħtu lill-awtoritajiet tat-taxxa għodot aħjar u iżjed effiċenti biex jiġġieldu lek imsejjaħ Missing Traders Fraud. L-Istati membri ser ikollhom il-possibilità illi jagħmlu analiżi ta' riskju konġunta biex jidentifikaw u jiġġieldu il-frodi aħjar. Din il-proposta tippermetti wkoll li jkun hemm sim ta' informazzjoni mal-dwana, mal-olaf u mal-Europol biex bekk u frontline multidisciplinarju kontra dan il-frodi. Hemm bżonn din il-bażi legali biex bekk il-sim ta' informazzjoni jkun possibbli. Il-fajl issa jgħat fidejn il-Parlament, il-Parlament rrit joħroġ opinjoni u il-Komitat ekon mistenni illi joħroġ l-opinjoni sa' xar. It-tielet ħaġa li nkunu nafu illi anka jekk insaħħu l-kapaċitajiet tal-awtoritajiet fiskali biex jiġildu kontra l-frodi, is-sistema tal-vat tal-Unjoni Ewropea attwali xorta tibqa' suġġett tal-frodi u hemm bżonn tkun immodernizzata. Il-Kummissjoni għalhekk ipproponiet illi tinbidel il-sistema tal-VAT fil-każ ta' forniment ta' prodotti B2B minn negozju għal negozju. Il-prinċipju se nibbażaw ruħna huwa illi l-intaxxar għandu jkun mill-pajjiż t-oriġini tal-merkanzija, ġifieri. Il-prinċipju li l-vat jinġabar meta jkun fil-post fejn jkun hemm il-beħ tal-prodotti ser jiġi su ukoll għal negozju B2B. Il dan għandu jwassal biex innaqsu l-frodi b'40 biljun euro fis-sena. Dik l-intenzjoni tagħna sabiex inkunu nistgħu nersqu minn din is-sistema transitorja għal eh, dak li sejħu sistema definittiva. Ir-regoli ġodda Ir-regoli ġodda ser eh, ikunu akkumpanjati fl-ewwel fażi mill-kunċett ta' Certified Taxable Person. Dan huwa status li jingħata lil kontribwent lil taxpayer li jkun irrikonoxxut bħala tali mill-awtorità fiskali tiegħu. U meta l-prodotti jkunu ċertifikati bħala CTP, hemm biss ikunu jistgħu jaqsmu frontiera mingħajr ma jħallsu il-VAT, dan m'għandux iwassal għal frodi għaliex l-istatus CTP se jingħata biss li dawk il-kontribwenti ehm, li nistgħu nafdawhom. Fil-każ tal-kummerċ fl-Unjoni Ewropea, f'Ottubru tal-2017 il-Kummissjoni adottat proposta leġislattiva illi interejlja issemmi il-prinċipju bażiċi li għandu jkollu għandu jkollha sistema definittiva. Kif semmejt il-prinċipju ta' destinazzjoni, il-responsabilità tal-konsumatur sakemm ma jkunx CTP u l-użu ta' one-stop shop għal output u input VAT. Aħna nemnu li dan għandu jwassal għal sistema iżjed sempliċi u iżjed resistenti għal frodi. Dina l-ewwel proposta Waraja mbagħad ħarġet proposta oħra mill-Kummissjoni adottata fil-25 ta' Mejju. Il-proposta kienet għal direttiva li fiha il-miżuri tekniċi għall-implementazzjoni prattika ta' def tal-sistema definittiva. Għana nistennew li l-Konsil u l-Parlament jagħmel progress ta' malajr minħabba illi il-kwistjonijiet li qegħdin eh, naraw f'dan il-kamp tal-frodi tal vatu huma verament urġenti. Għalhekk il-ġlieda kontra l-fattija priorita l-Kommissjoni, kontra l fattija tal-fattija hija priorita l-Kummissjoni u rridu nifukaw fuq l-ewwel nett il-kapaċità tal-awtoritajiet fiskali illi jiġġieldu kontra l-frodi u t tini ħaġa il sistema tal-fatt infusa Fil-waqt illi il-miżuri li teħdu sissa biex nindirizzaw diskrepanza tal fat kienu tajbin ma kienux biżejjed biex neliminaw il-frodi, il-sistema tal fat trid tkun modernizzata u kompletament kompatibbli ma' rekwiziti tas-suq intern. Bekk nirringrazzjakom u saħer għanna li nisma' diskussjoni. Grazzi eh, ħafna. Ehm, issa nistaw naddu lil eh, rappresentanta tal-Aġenzija Fiskali mill-Svezja u rappresentanta tal-Eurofisk, il-Sinjura Alma Olfsodottir. Thank you. Thank you. Grazzi, President. President, membri tal-Komitat Tax 3, nirringrazzjakom tal-li stedintni għawek biex niddiskutu il-frodi tal-fat transkonfinali fl-Unjoni Ewropea. Fil-prezentazzjoni tiegħi ser nibda billi nispjega x'inhu l-irwol tal-Eurofisk fil ġlieda kontra l-frodi tal-VAT u speċjalment il-frodi karusell eh, kim sejjaħ MTIC, il-Missing Trader Intra-Community. Il-sistema tal-VAT fl-Unjoni Ewropea hija vulnerabbli għal frodi, speċjalment il-frodi MTIC. Il-frodi tal-VAT f'dawn l-aħħar 20 ta' snin dejjem kompla jiżviluppa u sar problema kbira fl-Unjoni Ewropea. L-iskemi tal-frodi qed isiru dejjem iżjed komplessi u eh, jinvolvu swieq differenti. Huwa diffiċli nikkalkulaw eżattament kemm qed ikun hemm telf fatt minħabba fil-frodi, però il-frodi fil-fatt transkonfinali huwa kalkulat li qed iwassal għal bewħet u ieħor telf ta' 50 biljun euro kull sena kif qalet il-Komissjoni. Għalhekk huwa kruċjali dan il-frodi nipprevenuh, nidentifikaw u niġġinduh kemm jista' jkun malajr. Il-carousel fraud emtik ġeneralment jinvolvi kumpaniji li jkunu eh, fi stati membri differenti u jkunu voluti fi skemi ta' negozjar bi frodi. U dan bekk ifisser li hemm bżonn kooperazzjoni internazzjonali b'saħħitha u effiċjenti bejn l-awtoritajiet tat-taxxa. In-netwerk tal-Eurofisk twaqqaf grazzi regolament tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea 904 tal-2010 bilan illi issaħħaħ il-kooperazzjoni amministrativa bejn l-Istati membri fil-ġlida kontra il-frodi tal-vat organizzat, speċjalment il-frodi karusel emtik. Il-Eurofisku huwa netwerk li permetti skambju ta' informazzjoni mirata bejn l-Istati membri. It-28 stat membru jipparteċipaw kollha fin-netwerk imma huma jistgħu jiddeċidu f'liema oqsma jridu jipparteċipaw jistgħu anke jiddeċidu li jifqu Eh, bil-parteċipazzjoni tagħhom. Meta jissieħbu f'ċertu qasam l-istati membri huma obbligati li jipparteċipaw b'mod attiv hekk eh, kif ikun eh, miftem bejn il-parteċipanti. Fil-prattika, dan ifisser li jridu itella u jniżlu data mill-network tal-Eurofis u jagħtu wkoll feedback fuq l-informazzjoni li rċivew. Kull stat membru ħattar minn tal-inqas uffiċjal ta' kollegament għal Eurofisk wieħed illi huwa espert fil-frodi tal-VAT u huwa uffiċjal kompetenti biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni fl-oqsma konċernati. U m'għandhom ukoll inkarogu illi jaqsmu l-esperjenzi tagħhom rabta ma' tipi differenti ta' frodi eh, analisi tar-riskju nazzjonali, oqsma ta' riskju u informazzjoni oħra rilevanti l-informazzjoni tkun skambjata fin network hija disponibbli biss għal dawn il-liaison officials, l-uffiċjali ta' kollegament tal-Eurofisk. Kull stat membru jaħtar uffiċjal wieħed biss illi jkun jista' jivvota fisem l-istat membru tiegħu u jkollu dritt ukoll jattendi il laqgħat tal-grupp tal-Eurofisk. Bħalissa in-network huwa magħmul mill-grupp tal-Eurofisk u il-working fields, l osma ta' ħidma. l irwal tal-Eurofisk fost affarijiet oħra u għalli jiddeċidi fuq il-ħolqien jew determinazzjoni tal- tal-oqsma ta' ħidma u anke jevalwa ir-riżultati tal-Eurofisk. Il-President tal-Eurofisk jinħatar mill-uffiċjali ta' kollegament nazzjonali li parteċipaw fil-Eurofisk. In-numru ta' oqsma ta' ħidma fiħdan il-Eurofisk jistgħu jvarjaw skont il-bżonn bħalissa hemm sitta. Kull qasam ta' ħidma għandu koordinatur illi jintażel mill- l-uffiċjali ta' kollegament nazzjonali. L-qosma ta' ħidma wieħed sa' erba twaqfu fl-2010 sabiex nindirizzaw skemi ta', ta frodi tal-vat speċifiċi illi kien magħruf li qed joħolqu ħsara kbira li dħul mill-vat fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel qasam ta' ħidma għandu xi qasam għal qasam tal-emtik fil-merkanzija u fil-servizzi kollha. It-tieni qasam huwa frodi brabta ma' mezzi ġodda ta' trasport eh, fostom karozzi, bastimenti u ajruplani. It-tielet qasam ta' ħidma jiffoka fuq il-proċedura tal-dwana 42. Ir-rappreżentanti eh, mill-amministrazzjoni tat taxxa u mid-dwana jipparteċipaw fit-tieni u fit-tielet qasam ta' ħidma. Imbagħad, il-qasam ta' ħidma numru 4 huwa ta' natura osservatorja u huwa jiġbor intelligenza dwar xejrit u żviluppi ġodda kif ukoll tekniċi u approċċi li jkunu notati fil-ġlida <coughs> kontra frodi tal-vatt. Umbat inħolqu eh, oqsma ta' ħidma oħrajn fl-2016 u fl-2017, ġviri il-numru 5 u n-numru 6. Minħabba fil-globalizzazzjoni eh, u sfidi oħrajn, id-diffikultajiet dejjem qegħdin jikbru. Il-qasam ta' ħedma numru 5 twaqqaf fl-2016 biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni mod transkonfinali fuq il-kummerċ elettroniku illi qed jikber ħafna madwar id-dinja u qed ikollu impatt qawwi fuq l-ekonomija. L-iżvilupp ta' mudelli ta' negozju ġodda, il-globalizzazzjoni kif ukoll il-pjattaformi ġodda ta' kummerċ huma sfidi ġodda fuq l-amministrazzjoni tat-taxxa biex dawn eh, jagħmlu monitoraġġ jidentifikaw xejriet ta' riskju fil-qasam tal-e-commerce għalhekk hemm eh, riskju serju illi naraw evitar tal vatt jew inkella frodi tal vatt f'dan il-qasam. Il-qasam ta' ħidma sitta twaqqaf fl-2017 għall-implementazzjoni ta' TNA, Transaction Network Analysis. Lan ta' din TNA huwa illi tappoġġa l-operazzjoni tal-Eurofisk u eh, it-tejjeb l-effiċenza tal-network. It-TNA tagħmel eh, l-informazzjoni tkun skambjata automatizzata u bekk ittejjeb il-kapaċità tal-istati membri li jibatu twissijiet bikrin u jipprovdu anka feedback. U barra minn hekk u ukoll il-kwalità u s-sigurtà tal-informazzjoni tkun skambjata. It-TNA ser eh, ser toħloq eh, viżwali ta' dawn in-networks tal eh, ta' Freddy Carousel u ja mistennija illi ittejjeb l-identifikazzjoni. it-TNA ser tidħol fil se tibda topera b'mod sħiħ qabel it-tieni kwart tal-2019. Bla dubju illi il-Eurofisk en biex jitnaqas il-frodi tal-vat mill-Unjoni Ewropea imma minkejja sforzi li għamlu l-Istati membri biex iġildu l-frodi u biex ikun hemm kooperazzjoni internazzjonali aħjar, il-problema xorta da mifruxa minħabba fil-komplessità u l-anka l-veloċità ta' dan il-frodi u l fatti li hemm ukoll swiq ġodda voluti. Apparti minn telf kbir fl-Istati membri, il-frodi tal-vat jista' jwassal ukoll biex eh, biex eh, jagħmel ħsara l-kredibilità tas-swieq u jikkontribwixxi wkoll għall kompetizzjoni żlejali il-suq eh, tal-allokazzjoni tal-emissjonijiet kien affettwat ħafna mill-Carousel Fraud fil-2009 u wassal għal daqs 5 biljun euro f'telf fi 18 xahar biss. U mbagħad kien hemm ukoll is-swieq oħra bħal dak tal-elettronika, tal-metalli u tat-telekom li wkoll kienu affettwati. Il-frodi transkonfinali mhux limitat biss sa' transazzjonijiet fiħdan l-Unjoni Ewropea imma jinvolvi wkoll merkanzija li tasal fl-Unjoni Ewropea minn pajjiżi eh, mhux fl-Unjoni Ewropea speċjalment taħt il-proċedura ta' dwana 42. Għalhekk hemm bżonn kooperazzjoni msaħħa ma' dwana mal-pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mal-atturi eh, fuq is-suq u eh, fin-negozju. Minkejja li ħafna stati membri għamlu sforzi kbar biex jġildu kontra l-frodi, għatem teddid kbira. ħafna stati membri introduċew uh, sector specific reverse charge procedure, procedures. Madan kollu, mem lebda sinjal li l-skala tal-telf eh, mill-vat edha tonqos. Għal-kem eh, il- Għalkemm dan ir-reverse charge huwa ta' benefiċċju għall istati membri jista' jwassal ukoll għal ċertu svantaġġi. Ġeneralment hija l-awtorità tat-taxxa li tkun responsabbli għall evalwazzjoni u l-ġbir tal-VAT u għandha eh, rwol ċentrali fil-prevenzjoni tal-frodi. L-informazzjoni li tkun skambjata minn Network Eurofisk hija konfidenzjali e kif jistipu l-artiklu 55 ta' regolament 904. Huwa u e, dan regolament jgħid li l-informazzjoni skambjata se tkun koperta mill-obbligu ta' sigriet uffiċjali u se tkun protetta anke skont il-liġi nazzjonali tal-istat membru li jirċivija. Tgħid e, ukoll l-informazzjoni skambjata tista' tintuża f'investigazzjoni kriminali. Imma il-possibilità li jkun hemm e, skambju ta' informazzjoni permess ta' dan il-kanal ma' l-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi ivarja minn stat membru għal ieħor. Id-definizzjonijiet ta' kriminalità organizzata u organizzazzjonijiet kriminali <coughs> issiba f'ħafna dokumenti tal-Unjoni Ewropea. Il-Carousel Fraud Emtik għandu dejjem jitqis bħala rejat għaliex kun organizzat minn eh, gruppi kriminali. Skont il-Europol u kalkulat illi bejn 40 biljun euro f'telf minn dħul tal-vat huwa ikkawżat minn gruppi kriminali u 2% ta' dawk il-gruppi iwet u 80% tal-frodi kollha tal-emtik. Il-frodi karusel emtik huwa marbut ukoll ma' oqsma kriminali oħra bħal pereżempju il-finanzjament ta' terrorizmu u il-ħasil ta' flus. Bekk il-konklużjoni hija illi billi Inqarbu flimkien l-aġenziji u networks kollha responsabbli għal ġlida kontra l-frodi emtik, irridu nqarbuhom fuq livell nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea, biex bekk noħolqu opportunitajiet akbar sabiex inwaqfu il-frodi tal-karusel VAT fl-Unjoni Ewropea, innaqsu it-telf mit-taxxa u, eh, u naraw li nresqu qdim qorti anke dawn gruppi kriminali. Grazzi ħafna. Grazzi lill eh, rappresentanta tal-Eurofisk, issa Sur Murphy. Grazzi, jiena ili namer riċerka fuq il-frodi VAT u, u vojt mit-taxxa. Zmin. u waqt li qed nagħmel da jiena rajt il-kwistjonijiet kollha fuq livell makroekonomiku. Mux eh, Mhux ta' nitkellem fuq kwistjonijiet illi għadha kif tkellimt fuqhom, inta allura jisem bidda da xejn prezentazzjoni għax rajt illi Eh, diġa tkellimtu fuq ċerti affarijiet, intkom staqsejtuni għaliex ma waqafniex din problema. U hija kwestjoni importanti. Waħda kwestjoni importanti li għadna ma biddilniex il-liġi VAT u anke jekk smajna illi issa set eh, titbiddel għal pajjiż ta' destinazzjoni li ħatkun effettiva ħafna nimmaġina illi e, e, l-istima ta' irkupru ta' 40 biljun hija fil-fat realistika. Pero dan il-gap jista' jkun bejn 125 u 150 fl-istima tiegħi u jekk inħarsu lejn anki shadow economist kun anki ta' 135 U dana ifisser illi anki jekk nirsolvu din il-problema, dejjem hemm frodi sostanzjali li ma tiġix konsidrata. <clears throat> Il-Renju Unit għandu l-aħjar data fuq il-VAT gap anki jekk għanda eh, shadow economy zaħira ħafna. 62% ta' telf jiġi bħala rizultat ta', dan, ta din l-ekonomija. 10% minn distance selling eh, it-13% minn dejn ħażin u l-4% biss huwa attività kriminali illi E, huwa baxx illi e, qed naħsbu biex ma ma nrapportawiex fil-futur <clears throat> il-professjoni imma il-professjoni ta' taxxa miex prezenti. Allora il-problema il principali hija fil-fatt l-ekonomija shadow. U dina hija eh, miex internazzjonali ma domestika. Allora ir-raġuni eh, li għadna mal. nix dan il-gap tal-VAT għax eh, għax tkellimna ħafna fuq ħafna kwistjonijiet tal-VAT f'dawn l-aħħar snin. U rajna id-dimensjonijiet nazzjonali, però rridu niftakru illi l-abus ta' taxxa domestiku u importanti ħafna u aħna anki ma valutajniex blaħjar mod. L-importanza li għatu l-Istati membri fuq din il-kwistjoni huwa diżappunti li 14 biss mill-Istati membri attualment edin jamlu stima tal- vojt ta' taxxa. U dawk li għamluħ jiffukaw fuq il-VAT principalment. U ħafna minnhom kif qalet il-qorti tal-awdituri ħarsu lejn l-approċ top-down Jiena nħoss illi top-down huwa eh, approċċ tajjeb għal VAT u naħseb li l-gaps ta' taxxa għandhom kollha jiġu kalkulati fuq din il-bażi. Minix ta' neskludi il-bottom-up, però mhumiex tajbin bħala stima. Però eh, jiena eh, jinkwetan il fat li l-stima tal-Kummissjoni ġenerali u jekk l-istati membri ma jagħmlux il-parti tagħhom u jirranġaw l-kwistjonijiet fl-ekonomija tagħhom, ma nistax nifhem kif jista' jkollhom strateġija effettiva biex jisogwu biex jirsolvu situazzjoni. Waħda eh, affarijiet li nixtieq nirrekomanda hija li konna leġislazzjoni mhux biss għal gaps tal-VAT ma anki ta' taxxi kollha minnaħa tal-istati membri kollha. U dan huwa punt importanti ħafna xejn wieħed jitlef il-VAT il-VAT hija taxxa fuq it-turnover, speċjalment fl-ekonomija domestika u intkom kollha tafu il-kontabilità u jiena wkoll koll e, u jekk ma tiftakrux ek ma, ek ma namlux reġistrazzjoni ta' turnover, allora ma nkunux nistaw ninkludu anki l-istima tal-taxxa fuq il-kompaniji. Fuq il fuq allora, wieħed jitlef il-vat ma jitlef anki taxxi oħrajn u essenzjali illi il-pajjiż jibdo joħdu bis-serjetà din il-kwistjoni, però sfortunatament attualment mhumiex qed jagħmlu ħda. E, u din hija l-ikbar problemi. <clears throat> Jiena ninforza anki il-fatt li l-ebda awtorità ta' taxxa e, ma tistax tirsolvija din il-problema ma jkollix ir-riżorsi. Allura, il-fat illi ma natux risorsi għall-autoritajiet ta' taxxi għandha titbiddel. Din hija problema sostanzjali f'ħafna gvernijiet illi l-autoritajiet ta' taxxa jħolsuhom bħala eh, bħala ċentri ta' spiża mhux ċentri <laughs> ta' dħul. U jien ma nifhimix din il-filosofija. E, jiena eh, eh, mill-loġika ta' kumpanija ma taħdimx tajjeb din il-filosofija u hemm bżonn titbiddel. <clears throat> Jekk aħna irridu nsolvu il-kwistjonijiet domestiċi hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu Waħda mill-affarijiet irridu nħarsu lej il-Portugal u l-modelli li jizguraw illi kull eh, kull ħaġa reġistrata hija notifikata. Eh, għandi xi riservi fuq, il, fuq dan il-konċett ta' riportar online. Eh, imma fuq din il-kwistjoni u fuq ir turnover reporting inħoss li din fundamentali. Jiena toġobni l-inċentiv eh, illi ikun hemm kollegament ma' lotterija nazzjonali, il-pubbliku jieħu eh, sem, eh, taħdem fil-Portugal eh, le, imma ta' min wieħed jistudja. Però l-iktar kwistjoni importanti li rridu nħarsu leha hija li aħna m'għandniex li aħna għandna ħafna MTIC, Missing Trader Fraud mhux biss illi aħna nitilfu xieħut mill dawl iktar importanti, imma eh, imma li, li nitilfuhom kompletament fir ren Unit eh, eh, għall-inqas 400.000 kumpanija fis-sena ma, ma jamlux tax returns tal-kumpaniji u kif skont il-liġi u allura mm, laqas laqas jagħtu beneficial ownership information. Allura din hija void kbir fil-sistema uh, tar-Renju Unit fejjem ħafna kumpaniji li ma jgħatux informazzjoni fuq il-kummerċ tagħhom u nofsom uh, eh, laqas għat eh, uh, ma jagħmluhom uh, dawn l-informazzjonijiet, eh, ħafna drabi jinnegozjaw un bat jisparixu u ħat ma jaf eh, kif. Hemm xi 5 miljuni ta' self-employed eh, ħafna minnhom huma taħt il-minimum wage u dan huwa noqas ta' reportar. Allora rridu nsibu, rridu naraw minn huwa, rridu nsibu smoking gun biex naraw fejn biex ninkoraġġixxu dawn il-persuni biex jirrapportaw iktar. <clears throat> U f'dawn l-aħħar 15 sena jiena ġejt involut ħafna eh, u jiena wieħed mill-fondaturi tal-Justice Network biex eh, ikonna informazzjonijiet minn tax havens biex inkunu nistgħu nidentifikaw il-fondi illegali. Eh, però dan għamluħ dan fl-ekonomija tagħna. Per eżempju, Barclays fil-Cayman għandu jagħmel rapportar fil-Renju Unit jekk wieħed mill-klijenti fit-territorju huwa resident anki fir-Renju Unit. Però jekk dak il-klient eh, eh, għandu kumpanija fil-Londra, allora m'hemmx għalfejn hemm loħda. U din hija ħaġa assurda. Però din hija sistema eh, li teżisti u li hija disponibbli bħala infrastruttura fil irridu nġibuha fil ambjent domestiku. U dan għandu jkun fil-konti tal-banek nazjonali. <clears throat> U ridu nestendu anki l-pjattaformi kollha ta' kummerċ fuq l-internet. Iġvir mhux biss il-ċittadini manki l-pjattaformi. Ek namlu dan, in nis jifmu illi jistaw jiġu skoperti. <clears throat> L-evidenza mill-Stati Uniti juru illi meta jkun hemm eh, probabilità eh, olja illi jiġu skoperti, allora hemm il-probabilità li jagħmlu iktar reporting. Jekk huma jaħsbu illi eh, dak il-sors ta' tħul se tiġi dikjarata, allora eh, titla il-probabilità ta', ta, ta, ta reportar l-iskambju ta' informazzjoni bejn eh, eh, autoritajiet domestiċi hija eh, soluzzjoni. U ħafna drabi dawn dawn din l-iskambju jista' jikxef ħafna attività allora rridu namlu mot li l-banek jgħatu dawn l-informazzjoni l-autoritajt ta' taxxi u l-autoritajt ta' taxxi u koll għandu jkollhom aċċess. Bekk inkunu nistgħu anki nikxfu il-kummerċanti illegali u bekk inkunu qegħdin ngħinu anki l-negozjanti eh, onesti li jiddikjaraw il-taxxi kollha tagħhom. Grazzi, grazzi Sur Murphy. Grazzi l-kelima kollha għal eh, eh, kommenti ta' introduzzjoni tagħhom. Issa niftaħ diskussjoni mistoqsijiet eh, ta' slot ta' ħames minuti, minuta l-mistoqsija umbat ħames minuti bħala risposta u jekk ikun hemm żmien nistgħu anki naċċettaw follow-up question. Eh, eh, form mistoqsija mistoq. Lawnet il-rapporter tal-EPP, Niedermayer, grazzi tal-prezenza ta'kom. U kif għadna dalla għodu hija kwestjoni li marbuta anki ma' attività kriminali u ħasil tal-flus. Jidir li u ġaġi konfermat fid-dibattitu illi ir-reġim il tal-kummerċ transkonfinali intra-Ewropew huwa importanti ħafna. Allora, l-ewwel mistoqsija eh, tiegħi hija jekk tistgħux taraw sostituzzjoni tal-bidla tal-reġim tal-VAT fil-transkonfinali, eh, jek jekk tħossux li din hija effiċenti biex innaqsu dan il-gap u nistaqsi anki jekk intkomx sorprizi li hemm rezistenza minnaħa tal-Istati membri biex nimxu l-qoddim lejn eh, dan ir-reġim u kif nistaw nelbuħ da u għaliex hemm dan il-nuqqas ta' fiduċa bejn l-istati membri u l-awtoritajiet ta' taxxi forsi din hija l-kawża illi ma nimxux il qoddim Nibdew bil-qoti tal-awditorju forsi jew hemm xi ħadd li jixtieq jirrispondi? Is-Sur Matis. E, fil-reġim kommerċali li semmejt inti ma nistottostimax l-sfidi. Għanna maħni zguri illi fil-qafas attuali b'mod elettroniku ma nistawx nilħu l-istess riżultati jekk ikun għamlu hekk. U jekk aħna niżguraw verament li transazzjonijiet kollha jiġu riportati, u speċjalment dawk li ġejjin mill-importazzjonijiet. Issu sistema li fih hemm responsabilità tal ta' min jirċevi il-prodotti eh, il persona aħarija. Eh, l-istess ħaġa bħal kwistjoni tal-ġbir tal-VAT minnaħa tal-pajis destinatarju. <clears throat> Sistema eh, ta' autoritajt ta' taxxi f'pajis A jiġbor il-taxxa il mbagħad għandu jiġi trasferit supposta lejn il-pajis ta' destinazzjoni. Dina mhix se tkun aċċettabbli b'mod faċli. U jiena minn żgur. Illi mbagħad il-pajjiżi illi suppost se jirċevu dan it-tħul mhux se jħodduha faċli, dej mhux se jaċċettawha faċilment. Naħseb li jkun hemm diffikultajiet politiċi wkoll naħseb li hemm soluzzjonijiet iktar sempliċi biex niżguraw illi din is-sistema tal-VAT u id-data tad dwana jiġu trasferiti b'mod preċis U bekk inkunu nistaw eh, nirsolvu din il-problema b'mod eh, pjuttost effettiv. Dan huwa l-komment li nixtieq nagħmel jien. U naħseb illi ma nistax nimmaġina illi se jkun faċli illi wieħed joħloq sistema li fih it-ħul ta' taxxa minn Franza għandu jinġabar minn pajis eh, ieħor un bat jintbat fi Franza. Miex ħaġa faċli. Nasib li sistema attuali u tisħiħ ta' sistema attuali u specialment l-infurzar tal-prosekuzzjoni se jkollu iktar se jkun iktar effettiv biex innaqsu l-frodi. Dan huwa l kumment tiegħi. Grazzi. <clears throat> Naħseb il-kommenti għak se se, se, se jibda anki għal anki riflessjonijiet oħrajn, isin wara off stoddir. U forsi Mr. Murphy xie jitkellem? Fuq l-ewwel parti tal-mistoqsija, memx bidla il nbidlu, memx kostituzzjoni biex nbidlu il-reġim tal vit Fuq it-tieni parti, e, il-rida politika kif insemmejt, jiena ktibt ktib e, li jismu The Joy of Tax u mhux kulħadd fem e, kem kien umoristiku titolu. Però il-problema hija il-rida politika għax jiena għat illi taxxa ija l-aħjar mod li biha l-politiku jista' jerġa' jfassal l-ekonomija kif irida hu. U għandu jagħmlu dan biex jilħaq l-għaniet politiċi tiegħu. Però ħafna politiċi eh, jikkonsidrawha bħala peace waqt li miewx, mhuwiex. Huwa sempliċement kontribut legali u jina nemmen illi il-politiċi għonek mu mux għatifmu kif għandhom jimxu l-qoddim illi dana huwa eh, strument għal beneficju u mux strument biex noprimu il-swiq. Grazie. Il-Senjora Olfs Dottir? Le, il-Komissjoni mela eh, kienem mistoqsija pratikament għalina specifika fuq il-governanza tal-reġim tal-proposta li ġiet prezentata f'Ottubru u li fija u veru illi l-ewwel reazzjoni tal-Kunsill tal-Istati membri kienu illi illi jaqblu biss fuq il-prinċipju mingħajr ma jħarsu lejn id-dettalji. U għal din ir-raġuni il-Kommissjoni il kummissjoni il proponit il-proposta dettaljata eh, bid-detalji kollha biex jiġu implementati il-prinċipi prinċipali ta' dan ir-reġim. Dana sar f'Mejju u diskussjonijiet qed jibdew issa eh, fuq ir-reġim eh, aħari. Fuq l-element ta' noqqas ta' fiduċa bejn stati membri illi semma Sur Niedermayer u anki Sur Matis fuq il-one-stop shop mod partikolari. Hawnhekk aħna nistgħu ngħidu illi il-mini one-stop shop u operativ illum għal ċerti servizzi elettroniċi. U anke l-informazzjoni li nirċevu mal l-Istati membri huwa li huma kontenti bis-sistema għaliex issa e, qegħdin jirċevu xi ftit dħul li ma kellhomx qabel F'Deċembru il-Kunsill Ewropew ukoll qabel fuq il-e-commerce eh, package illi eh, illi jestendi dan il-one-stop shop anki għal e-commerce u fuq dan aħna nafu illi huwa importanti ħafna li nibnu l-fiduċa bejn l-autoritajiet ta' taxxa tal-istati membri. Waħda mill-miżuri illi eh, se jagħmlu dan u hija l-miżura biex biex ikun hemm awditjar konġunt. E, un nar il-ġimgħa fl-Ekofin qablu illi ikunu jistgħu jsiru dawn l-audits konġunti illi jaqblu li jaħdmu flimkien meta jkun hemm problema ta' ċittadin ġostat membru. Dan huwa post pass importanti ħafna. Barra minn hekk il-Kummissjoni Ewropea bdiet ukoll torganizza laqgħat mal-kapijiet tal-amministrazzjoni ta' taxxa fl-istati membri kien hemm l-ewwel laqgħa xi ftit ġranet ilu f'Tessaloniki fil-Greċja u l-kapijiet kollha tal-amministrazzjoni fiskali nazzjonali intaqgħu biex jiddiskutu il kwistjonijiet komuni li ħasbu, ta' tħassib tagħhom. U dan huwa puntat lu biex biex nibnu din il-fiduċa illi hija uh, neċessarja għal biex naċċettaw eh, VAT network singola vera għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa Jeppe Kofod għal eh, Sendi. Grazzi, eh, Presidentu, grazzi anke għal panel għal kontribuzzjoni eccellenti tagħhom. Jena għal panel kollu għandi mistoqsija fuq l-inizjattiva tal-Kommissjoni fuq il-VAT dan l-istrument legali ġdid identifika il-persuna legali eh, kif ukoll anke fil-kumpaniji kol CTB illi eh, wieħed jipprova illi wieħed iħallas it-taxxi. L-efficienza ta' CTP hija strument effettiv biex niġildu kontra l-frodi u jekk kif jistgħu nistgħu ntejbuh. U għax l-istati membri ma tantx għacċettaħ da imma il-panel jaħseb illi il-riskju ta' frodi se jżid jekk dan il model ma jiġix implementat u mbagħad mistoqsija sur Murphy. Inti semmejt fil-kontribuzzjoni tiegħek biex tiġilet kontra il-frodi tal-VAT illi jkun hemm reġistrazzjoni eh, direttament għall awtoritajiet tat-taxxa U jiena minn naħatija inħoss li dan il-metodu jista' jiġi użati anki fuq oħra ta' taxxa dik fuq id-dividendi per eżempju kienem l-autoritajiet kem danizi kif ukoll ġermaniżi illi tilfu ħafna eh, biljuni ta' euro eh, fit-taxxa. Grazzi fuq l-ewwel mistoqsija. tibdew Visur Murphy bit-tieni mistoqsija mbagħad naħsbu fuq l-ewwel waħda. Jekk inti tixtieq jien anki nista' nibda fuq it-tieni waħda. Nista' anki nitkellem fuq l-ewwel waħda fil-qosor. Jiena taġobni l-idea tal-modell CTP, jiena għandi tħassib illi wieħed irid jipprova l-istatus eh, attwali u hawnhekk joħloq problemi u, jista' jkun il-gvernijiet irridu jaraw kif jistaw jagħtu appoġġ għal dawn il-negozji eh, jistaw ikollhom eh, xi diffikultajiet eh, mill-punto di vista tal-negozji. Fuq il-kwistjoni digitali, dina kwistjoni kritika, kif dina teġi reġistrata mhux importanti jekk għandux l-iktar ħaġa importanti hawnhekk fil-fatt mhux importanti d-dettall E, fil-fatt qed jiġri illi e, e, dak li huwa importanti huwa li n-nies jifmu illi l-informazzjoni qiegħda timxi tkun ħaġa interessanti li konna l-informazzjoni minn naħa tal-banek fuq turnover minn naħa tan-negozji biex naraw jekk fil-fatt jaqbilx mal dak li huma jiddikjaraw l-istess kumpaniji. Eh, u um, għatmu mu se jaqblu perfettament, se kunem dejjem marġini ta' zbalji eh, ħafna minnum fuq il-kax eh, u fuq affarijiet oħra. U allura se jkun hemm dejjem differenzi li kollom jagħmlu bat spjegazzjoni. Imma il fat li kulħadd li nisi jafu li se jkun hemm il-bżonn li wieħed jispjega dana eh, se għamilu iktar responsabbli u din ħaġa importanti. U bekk inkun nistgħu iktar seta lill aġenziji tat-taxxi. Jiena kont accountant tal-20 sena u u dejjem sostnejt jiena li jekk inti ma tirrispettax il-liġi xi ħadd se jiġi jsibek. dan jati eh, seta kbira f'ħafna pajizi e, u l-audits tal-VAT edin jonqsu u Iva, digitali għandu u importanti ħafna, pero rridu anki namlu follow-up bil-mizuri on the ground. Jekk nifmu minnuwa li eh, allora inkunu nistgħu nidentifikaw riskju għax hemm differenza bejn l-attività bankarja u l-attività riportata eh, eh, hija ħafna drabi hemm ħafna nuqqas hawnhekk. Eh, anki il-country by country reporting huwa indikatur ta' riskju u anki dan huwa l-istess Eh, mal-multinazzjonali specialment eh, dana se iġri għax eh, u ma jafu li l-kollattività tagħhom se tiġi riportata. Grazie. Signora Mates, nista' nitkellem jenek ħadd iktar ma jitkellem fuq il Il-proposta tal-Kommissjoni il ġa semmejt ċerti elementi fuq CTP, imma kif semmejt, waħda mill-prinċipi importanti huwa responsabilità tal-fornitur. Hlif meta il-klient stess huwa CTP f'dan il kas allura huwa ċittadin affidabli li ħala settaxi illi ġi eh, rikonosciut mill-autorità bħala tali u għadhom hemm l-ebda riskju ta' frodi għax il ctp se tħallas il-VAT fil-pajis ta' destinazzjoni. Għanna, aħna in inkludejna dan il-kunċett fil-VAT fil eh, biex nifacilitaw din il-mossa lejn il-prinċipju ta' pajis ta' destinazzjoni. Għal daqstan din il-kwistjoni, kienem żewġ kwistjonijiet fuq is-CTP. Tistaw tatu strument kontra l-frodi IVA għaliex jekk il ċittadinu affidabli se jħallas il-VAT tiegħu. Hemm riskju jekk mhuwiex inkluż fil-proposta jiena diġa għat il dinja transizjoni lejn il-reġim aħari. Allura, issa għat fidejn għed jiġu konsiderat minn naħta l-Istati membri u l-Parlament biex naraw jekk dan il-pass intermedjarju intermedju għannix bżonnu jew le billi noperaw bi CTPs jew għandu xibqa anki sa reġim aħari jew jekk nistaw xumbat nersu lejn il-prinċipju ta' destinazzjoni ta' eh, responsabilità tal-fornitur. <clears throat> fil evaluazzjoni ta' impatt kienem hemm xi evidenza Eh, bazata fuq id-data biex nappoġġaw l-inklużjoni ta' CTP. Però issa qiegħed fidejn il-Parlament u l-Istati membri jiddeċidu. <coughs> Grazzi. Grazzi ħafna l-odwa tajba l-kulħadd. Il-mistedna tagħna Niskuża ruħi illi jiena ma stajtx inkun hawnhekk għall preżentazzjonijiet kollha għaliex kont qiegħed f'kumitat ieħor. Jiena għandi mistoqsija fuq l-ispejjeż tal-konformità mal-fatt indirizzata li Sur Murphy u s-Sinjura l-oħra fil-Belġju fil aħna kumpanija titħalla xi 27,000 biex tipparteċipa irridu naraw il-dikjarazzjonijiet kollha li jridu jsiru fil-sistemi kollha tal-VAT dan sar għal spejjeż ola għall smis u hawnhekk qed nirreferi speċifikament għad dispożizzjonijiet dwar l-SMEs jiswa ħafna flus sabiex SMEs jikkonformaw ma dawn id-dispożizzjonijiet kollha. U eh, kumpanija illi għandha madwar 50 impjegat titħallas ammont ta' flus kbir ħafna u kumpanija b'25 impjegat um, titwarrab madwar 7% mitħul taħalek l-ispejjeż għall-SMEs huma kbar, għalhekk l-ispejjeż tal-konformità mal-vat huma enormi imma mill-banda l-oħra jrid ikollok kontrolli biżejjed u rridu niskuraw li n-nies ma jevitawx li ħalsu it taxxa Għalhekk il-mistoqsija lill-Sinjura Mates gaan doen of moeten we precies meer trachten te vereenvoudigen? En mijn vraag... X'taħseb li għandna bżonn ta' iktar spezzjonijiet jew għandna nissemplifikaw l-affarijiet. U mistoqsija oħra. Kif tista' tiġielet kontra il-non-konformità? Din hija ħaġa komplikata ħafna u tiswa ħafna flus. Il-Kummissjoni x'taħseb illi għandha nejn tkun soluzzjoni għal futur. Hemm xi opinjoni olistika li xem bosta aspetti differenti illi jingħaqdu flimkien. Start. Mr. Mattas, please. L-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni tal-VAT għandha tkun utli bħalissa kieku kellna naqilbu għal din is-sistema definittiva li ma entità tittapplika l vat tal-pajjiż tad destinazzjoni meta wieħed iqis id-differenza bejn il-leġiżlazzjoni tal-VAT li hemm f'bosta stati membri huwa aspett verament importanti. Naħseb imma dan mbagħad se jimponi spejjeż kbar ta' konformità fuq in-negozji. Għalhekk xi ftit armonizzazzjoni iva żgur se tkun utli ħafna u bħafna modi se tikkontribwixxi għal tnaqqis ta' possibilitajiet tal frodi ma naf li kien hemm xi proġett biex ikun hemm eh, unifikazzjoni tal- eh, dikjarazzjoni tal-VAT f'ħafna pajjiżi imma dan din ma ddeċ għaliex fil-Kunsill ma ma kienx hemm qbil. Issa jekk fuq eh, il-formula tad dikjarazzjoni tal-vet ma setawx jaqblu, kif jistgħu jaqblu fuq affarijiet ferm aktar kbar. Uqdu attenti li eh, pro, um, proġett li jkun iktar ambizzjuż żgur illi mhux eh, se jgħaddi kif ġipu laħaq. professor Murphy. Jiena ma rridx nipprova naqta' kemm għamil dikjarazzjonijiet tal-vet tan-nom tiegħi jew tal-klijenti tiegħi tul il-karriera ma naħseb li l-istima ta' 27,000 euro hija esaġerata. Raġuni hija li kull dokument li fih il-VAT fuq jrid jiġi pproċessat għall finijiet tal-VAT tal-kontabilità xorta waħda għalhekk l-ispejjeż addizzjonali għal minħabba l-VAT ma tantx huma iktar jien ma naħsibx li konformità mal-VAT fiha nfissa tiswa ħafna flus imma naħseb li jistgħu jsiru żbalji u naħseb li jkun hemm sistemi għall-SMEs jkunu iktar sempliċi jista' jkun taġit imma eh, fir-Renju Unit qed naraw li sar abbuż minnhom dawn U għalhekk dawn għaliex ċerti skemi oħrajn qegħdin jisparixxaw. U nistgħu forsi ndaħlu skemi brata fissa għal kumpaniji żgħar u nimma rridu niżguraw illi ma jiġu sfruttati minn dawk li jagħmlu l-frodi. Imbagħad hemm l-impożizzjoni awtomatika ta' penali f'ċerti stati membri għall iżbalji b'mod partikolari meta dikjarazzjoni tisiru tard fejn xi minn dawn in-negozji żgħar ma jistgħux jagħmlu l-affarijiet fil-ħin imma hemm żero tolleranza għad dikjarazzjonijiet li jaslu tard. U anke l-iżbalji jekk isiru apposta jew le eh, huma kastigabbli u jien naħseb li dan imur eh, kontra l-ġustizzja naturali u din hija xi ħaġa li għandha tkun isseparata mill-kwistjoni tal-frodi għaliex huma żewġ mistoqsijiet separati, wieħed huwa pis u eh, ibeżza lin-negozji żgħar għaliex huma verament ibatu minħabba fek imma l kwistjoni tal-ispejjeż mhijiex waħda realistika. Issa għanna nisemplifikaw s-sistema IVA jena nishtiq illi tiġi semplifikata imma mhux se nħeġġeġ ħafna pajizi li segwu fil-passi ta' Renju Unit sakemm aħna nibqa' fl-Unjoni Ewropea. Imma fejn naħna għanna livelloli ta' reġistrazzjoni tal-VAT għaliex din mbagħad toħloq problemi minnaħa tagħha għaliex tant negozji l-ewwel nett jirrapportaw li għandhom turnover li tkun ftit inqas mill-livell għal eh, fejn tiġi reġistrat għal vet. Imma mbagħad meta dawn jaqbżu dak il-limitu dan iservi ta' xkil u mbagħad tkabbir tagħhom. Jiġifieri aħna rridu sistema li tkun ibbażata fuq il-fatturat biss għan-negozji żgħar. Naħseb il-futur hemmhekk miexi. Kummissjoni, iva fuq l-ispejjeż għall-SMEs issa qed ninnegozjaw hawnhekk fil-Parlament fil-Parlament Kunsill proposta biex nipprovaw nissemplifikaw ir-regoli tal-VAT fuq għall-SMEs b'mod ġenerali u anki sabiex ngħinuhom biex joperaw fis intern fl-istati membri rilevanti kollha. U eh, aħna bħala Kummissjoni qabel ma noħorġu bil proposti irridu qed nippruvaw nissemplifikaw ir-regoli. F'termini tal-ispejjeż fuq livell nazzjonali u minnu li fil-sat membri differenti hemm sistemi differenti illi għandhom nejn jimponu spejs addizzjonali jew le u dak kif qal sur Murphy jgħin lill kumpaniji xi kultant biex jirrispettaw obbligi li joħorġu li emanaw minn uh, eh, sbatattaxa differenti ċertu xejriet minn stati membri u semmi l-Italja, Spanja, forsi anki il-Portugal, l-Olanda u hemm oħrajn. Hemm xejra li l-amministrazzjonijiet tat-taxxa jipprovdu servizzi lil dawk il-kontribwenti tat-taxxa kemm permezz tas sistemi tagħhom tal-IT jew inkella billi ikollhom proċessi diretti ta' mistoqsijiet u tweġibiet fejn jużaw l-intelligenza artifiċjali biex jgħinu lil dawk li ħalsu t-taxxa. U ftit ftit l-amministrazzjonijiet tat taxxa qegħdin jifmu li hemm bżonn li jitkellmu mal-kontribwent tat taxxa u biex jitkellmu miegħu mhux biss biex jiġbru l-flus li ovvjament huwa l-għana ħari tal-amministrazzjonijiet tat-taxxa imma anki biex jgħinuhom jikkonformaw. U din hija xi ħaġa importanti ħafna li aħna qed naraw eh, ħirġa mill-amministrazzjonijiet nazzjonali. Ħaġa oħra meta aħna mill-Kummissjoni Ewropea nippreżentaw proposti fuq il-VAT il-proposti tagħna jkunu fuq il-VAT imma mbagħad fuq livell nazzjonali Il-VAT hija biss waħda minn ħafna taxex illi dawk il-kumpaniji jridu jikkonformaw magħhom u għalhekk aħna mill-Kummissjoni li aħna naħdmu fuq il-VAT ma nistawx naħdmu fuq l-ambjent sħiħ tal-ħlas tat-taxxa għaliex kif u l-sur Mates kien hemm proposta għall armonizzazzjoni ta' formula, sempliċi formula u daqqas dik maċċettaw l-istati membri. Din kienet xi ħaġa ta' ftit snin ilu u min forsi fil-futur nistaw ikonna aktar armonizzazzjoni, għalmenu ta' ċerti partijiet, ċerti elementi ta' taxxa li jistaw jgħinu l-amministrazzjonijiet ta' taxxa u dan għalix jgħinu l kontribuenti ta' taxxa jikunu eh, konformi. Alessandi. Thank you, Chair. Ähm, ich möchte meine Fragen auf Deutsch stellen. Deswegen danke ich allen. Jena koll għandi mistoqsija, Iva, jena nixtieq l-Onorevoli Kon għandi ftit mistoqsijiet. Mistoqsija indirizzata lilkom il għaliex ja mistoqsija ta' prinċipju kif tistgħu tiżguraw il-kooperazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa u b'mod partikolari Olaf kif nistgħu ntejbu l kooperazzjoni magħhom jiena tkellimt magħhom bosta drabi u ħadd l-impressjoni li huma jisuq b'xi mod jiddispjaċihom li l-egoizmu nazzjonali jeleb illi l awtoritajiet tat taxxa ġermaniżi jisu li għandhom l-aħjar informazzjoni u jżommuha għalihom infushom. L-Olaf eh, mhix meqjusa bħala msieħeb li tiġġieled ukoll kontra il-frodi ta' dan it-tip. Sinjura eh, eh, l-Olaf miex parti minn network Eurofisk. Xtajt dwar dan, hemm ċans li forsi xi darba l-Olaf tkun tista' tipparteċipa mbagħad mistoqsija oħra lis sur Murphy. L-ewwel net, grazzi ħafna talli għattilna li l-awtoritajiet tat-taxxa m'għandhomx m'għandux issir ekonomija hemmhekk fis-sens m'għandniex inqisu illi qed jinħlew il-flus hemmhekk imma qed jinġabru l-flus jiena naf x'intet xrittajt. Jiena għandi grupp ta' viżitaturi mill-uffiċċju fejn kont naħdem jiena u l proċedura ta' reverse charge fil-Ġermanja ġiet meqjusa bħala mezz effiċjenti għal ġlieda kontra l-frodi f'ċerti setturi. X'taħseb kieku jkollna il-sistema ta' reverse charging kullimkien jew inkella forsi nwessaw l-ambitu ta' reverse charging biex niskuraw li nistgħu niġildu kontra l frodi tat taxxa b'mod effettiv. Grazzi għal dik il-mistoqsija. Kif għattilkom fil-prezentazzjoni tiegħi il-forum kollha ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri u anke fuq livell Ewropew jistaw it-tejbu l-possibilità li aħna niġġieldu kontra l-frodi tal-VAT b'mod aktar effettiv. Ma bħalissa l-Eurofisk huwa netwerk bejn l-istati membri u l-amministrazzjonijiet tat-taxxa tagħhom biex krem skambju ta' formazzjoni immedjat. L-istati membri li meta jirċivu l-informazzjoni għandhom mbagħad joffru r-riżorsi biex jiġi indirizzata l-problema tal-frodi fl-istati membri u anki jerġgħu jaqsmu dik l-informazzjoni ma' stati membri oħrajn. Għalhekk il-mistoqsija tiegħek dwar jekk dawn l-entitajiet bħal Olaf jew l-Europol jistgħu xi darba jidħlu jagħmlu parti minn netwerk, ix mistoqsija dwar li tidħol bħala tagħmel parti minn netwerk għaliex anke Jista' jkun hemm forsi l-possibilità fil-futur li jkun hemm skambju ta' informazzjoni ma' dawn in netwerks imma xorta qatt ma jistgħu jkunu parti minnu n netwerk Dwar it-tieni mistoqsija fuq l-implementazzjoni ta' reverse charge mechanism, aħna rajna li l-implementazzjoni tal-mekkanizmu tal-reverse charge jaħdmu b'mod effiċjenti fl-istati membri li implementaw ir reverse charge fuq ċerti prodotti jew servizzi. Imma aħna qegħdin naraw illi il-frodi xorta waħda ma waqfitx dawk is-setturi, pereżempju hemm 13 il stat membru illi implementaw ir il reverse charge fuq il-mobiles u dawn il-13 stat membru li implementa reverse charge taħsbu illi il-frodi eh, naqset fis settur imma le dawn il-kumpaniji li jagħmlu l-frodi marru joperaw fi stat membri oħra għaliex f'katina ta' karussell se jkollok bżonn kumpaniji li jparteċipaw fil-frodi u mbagħad ikun hemm it-telf tal-VAT fi stati membri oħrajn dak li jiġri huwa li inti tillokalizza t telf tal-VAT f'dawk l-istati membri ma implementawx il-reverse charge, un bat inti tara il-pajjiżi illi huma involuti fil-stat membru però li ma implementax il-reverse charge u tara l-affarijiet ma nbidlux fuq il-reverse charge fl-istati membri kollha dik għamba tiegħek kwistjoni differenti. Grazzi. Sur Murphy. Jiena ma nistax nikkumenta fuq eh, l-ewwel mistoqsija għaliex ma taqax fil-kompetenza tiegħi fuq il-kwistjoni ta' reverse charge. Niftakar meta daħal il-reverse charge kont għad niżażuh dak iż-żmien. U dan daħlu biex niġġieldu kontra l-frodi u kena bżon nispjegawhom bir-reqqa lin-nies għalfejn għalfejn kienu qed jinħolqu u kif setgħu jagħmluhom. U għalhekk hemm l-abbuż għaliex l-opportunitajiet kollha l-abbuż fil- kontabilità jaslu fuq il-frontiera fejn il-lokazzjoni fiżika tal-prodotti jew servizzi tinbidel, dak li inti qed tipprova tagħmel huwa li tiżgura li dawk il-frontieri jkunu sikuri kemm jista' jkun biex tiżgura li transazzjonijiet ikunu reġistrati kif imiss fuq iż-żewġ naħat ta' dik il-frontiera. Dik hija l-problema u dan japplika mhux biss għall vat Din hija l problema tal-frodi tat-taxxa kullimkien. Anki tax havens, aħna rridu nifmu eżattament x'inhu għaddej fuq żewġ naħat ta' tranzazzjoni. Problema li hawnhekk qed ninserħu fuq metodi differenti fuq żewġ naħat ta' tranzazzjoni. U hekk kif ikun hemmhekk ikun hemm il-possibilità l-arbitraġġ u abbuż. Għalhekk jekk mhux kulħadd ikollu l-sistema ta' reverse charge, din mhix sistema li se taħdem. U inti għadak isserraħ fuq il-fatt illi xaħat irrit ikun onest u jagħmel il-kontabilità tar reverse charge. U nies qed jgħidu le impossibbli. L-impożizzjoni tal-VAT kullimkien hija il-soluzzjoni għall-eliminazzjoni tal-problema li għandna bir reverse charge. Imma mbagħad anki l flus kontanti jridu jaqsmu l-frontieri għaliex il-punt ta' reverse charge hija li dan il-flus ma jgħodux jaqsmu l-frontieri imma bir reverse charge bil-forsi jrid ikun hemm dan il-sim tal-frontieri tal-flus kontanti. Jien naħseb li ir-reverse charge kellha tkun soluzzjoni mhux toħloq problemi. Hija soluzzjoni intermedjarja li għadha ma solvitx il-problema, dak qed nipprova ngħid. Follow-up by Mr. Khan? Yeah, one additional. L-Onorevoli Khan. Iva, mistoqsi oħra l sur Murphy. Fimtek sew li inti għat li fir-Renju Unit memx verifiki esterni mill-autoritajiet finanzjarji? Le, mhux il illi mhux qed isiru verifiki esterni fir renju Unit, jekk inti kumpanija kbira jkollok membru tal awtorità tat-taxxa bil-qeda fl-uffiċċju tiegħek pratikament il-ħin kollu, Ma dan se jkunu n-nies illi se jkunu CTPs fil-futur. Aħna mhux hemmhekk qed fiċu l-frodi, dawn huma affidabbli f'dak il-qasam forsi mhumiex affidabbli fil-evitar tal- taxxa korporattiva, imma il-kumpaniji kbar ma jagħmlux dat tip tal-frodi, jevitaw it-taxxa. Il-problema hija li minħabba il-tnaqqis enormi fin numru ta' personal fl-Awtorità tat taxxa fir-Renju Unit, fil-fatt nofs in-nies e, tneħħew f'dawn l-aħħar 10 snin, in numru ta' żjarat lokali fil- Eh, kummerċanti irreġistrati għal VAT waqfu qabel kull kummerċant li kellu numru tal-VAT kellu jippretendi li se jkollu żjara mill-awtorità tat-taxxa darba kull tliet snin. Issa il-medja hija żjara kull tliet mis sena, jiġifieri xoħut minnom laqas qatt se jaraw wiċċ xi spettur tal-VAT u laqas jipportom u naħseb din it-teddida għandha terġa' tiddaħħal sabiex dak is servi ta' deterrent kontra il-frodi li qiegħda titwettaq ta' kuljum. Thank you. Grazzi il-PPE Van de Kendelar. Jiena se nitkellem bil-lingwa tiegħi. Għandi mistoqsija speċifika fuq l-inizjattiva Eurofisk. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja għall prezentazzjoni li għamiltilna dwar kif intom tiġġieldu kontra l-frodi tal-VAT li għandha il-merti tagħha, imma aħna rridu nkunu nafu kemm l-istati membri qegħdin jipparteċipaw b'mod volontarju jew inkella mhux volontarju f'Eurofisk Din hija parteċipazzjoni volontarja. Jekk memx natura vinkolanti tista' tgħidli kif l-istati membri jikkontribwixxu min jipparteċipa ħafna, min ma tantx jagħmel sforz. Ah, mela, għajdli eżattament kemm għandna bżonn ta' qafas vinkolanti sabiex l-istati membri jikkontribwixxu għal tħaddim maħjar ta' sistemi ta' Eurofisk fil-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT. X'ista' jagħmel differenza serja fil-ħidma tagħkom ta' kuljum? Signora, grazie għal dik il-mistoqsija fuq il-parteċipazzjoni tal-istati membri, Iva, u minnu illi l-istati membri jipparteċipaw b'mod volontarju fin netwerk imma meta jiddeċidu illi um, jissieħbu fin netwerk huma obbligati wkoll li jagħmlu skambju ta' informazzjoni skont uh, dak illi ikun inqabel bejn il-membri kollha. Ġifiri, eh, huma fost eh, jagħmlu parti minn dawk l-istati membri eh, li jiddeċiedu x'informazzjoni se tiġi skambjata u dan jiddependi wkoll fuq l-iskala tal-froda li hemm frodi li hemm fl-istat membru tagħhom. Hemm 28 stat membru u l-livell ta' frodi u kumpaniji fraudulenti fl-istati membri huwa differenti minn pajjiż għal u dan ifisser li pajjiż kbir li għandu ħafna kumpaniji li għedin jamlu l-frodi huma jipprovdu ferm aktar informazzjoni dwar transazzjonijiet imma huwa importanti li l-istati membri kollha jaqbdu l kumpaniji fraudulenti fuq livell nazzjonali u jagħtu informazzjoni u jdaħluha fis-sistema. It-tieni mistoqsija kienet dwar il-fatt li ssir obbligatorja. Le, mhijiex obbligatorja l-parteċipazzjoni f'Eurofisk. U laqas hemm l-obbligu li jkun hemm skambju ta' informazzjoni. Għalhekk jiena ma naħsibx illi qatt tista' ssir obbligatorja fuq l-istati membri li jipparteċipaw fin-netwerk. Għaliex din titkun deċiżjoni li tittieħed purament fuq livell nazzjonali. Però kieku kien possibbli, taħseb li jkun iktar effettiv milli llum? Din hija mistoqsija teoretika Jiena ma naħsibx il fatt li hemm bżonn għaliex kif għatilkom 28 stat membru jipparteċipaw fin-network u prattikament l-istati membri kollha kważi kollha jipparteċipaw fil-working fields kollha. Ġifieri iva huma jipparteċipaw b'bożi volontarji volontarja u qegħdin joffru ħafna riżorsi għal dan in-network għaliex identifikaw il-ħtieġa illi jaħdmu flimkien mal istati membri biex jiġġieldu kontra dil-problema għaliex xi moment jew ieħor l-istati membri kollha jista' jkollhom telf u qatt ma tista' taqta' minn qabel li ma stat membri jmissu. Vice Chair Rana Well, I just would like to make... Mistoqsjan il-Kommissjoni. Jiena nixtieq nagħmel eh, komment dwar dak li ntqal fuq il-Portugal, Iva, id-digitalizzazzjoni tas-sistema fil-Portugal kienet sewja imma Meta niġu għal-kumpaniji żgħar u jew l-individwi, bħal ngħidu aħna parrukkiera jew inkella mechanics, l-impatt fuqhom anke minħabba fir-riżorsi li għandhom l-awtoritajiet tat-taxxa kien negattiv ħafna. Meta tqabbilhom mal-impatt fuq il-kumpaniji l-kbar u dawk is-sinjuri u barra minn il-lotterija eh, ġiet eliminata kull ma kienet hija skema biex jinbijaw il-karozzi Ġermaniżi. Iġifiri, li rritnajtu ngħidwa is-sistema tiebet iva U kellha impatt anka fuq l-imġiba tan-nies, in-nies fehmu iżjed li jridu jħallsu t-taxxi, dak naħseb kien impatt pożittiv. Issa għandna mill-mistoqsija lill-Kummissjoni. Meta intom tafu xem fin-nofs anka mini ta' propi ta' tal-Unjoni Ewropea. Anka bħalissa fi żminijiet li qed niddiskutu il-budget tal-Unjoni Ewropea li jmiss għal-perjodu ta' seba' snin li ġejjin. Meta zomu f'moħna li anka kien hemm smih preċedentement eh, dwar is-suġġett tal-VAT u l-fatt illi l-iskemi tal-fatt qed jiffinanzjaw it-terrorizmu. Jiena saqsik kif dina mhijiex ħaġa prioritarja għall istati membri u anke l-Kummissjoni kif mhijiex fil-quċċata tal-aġenda tagħkom li intom eh, eh, iġġelu l-istati membri jikkonfrontaw ir-responsabiltajiet tagħhom. Kif jista' jkun li aħna għadna ma nafux li ma stat membri għadhom qed ikaxkru saqajhom. Allura nsaqs il-Kommissjoni jekk mhux ħatajdunna issa, meta ħatajdunna biex aħna nkunu nistgħu nippuntaw subajna li dawn l-istati membri u iġġalhom jieħdu ta' xejn ir-responsabiltajiet tagħhom. Mistoqsija oħra. Fid-dawl tal-rabta li hemm anke mal-cryptocurrencies. Hemm anke xi stati membri li qed jippruvaw jagħtu l-impressjoni li ħajkunu xi ċentru dinji għal cryptocurrencies, allura jena saqsikom x'jistgħu jkunu l-konsekwenzi. Tajjeb, grazzi, naf il-Komissjoni għandha lista, mistoqsija hija jekk hux ħatajdilna minn hemm fuq dik il-lista. Għanaraw. Iva, grazzi. Napprezza l-fatt li mintomx qegħdin iġġeluni nisfela minn hemm fuq il-lista bħalissa. Kif tafu il-kwistjoni importanti ħafna u anka għall-Kummissjoni, il-President Juncker Eh, u anka l-Kummissarju Moskovici għallu biċċar li hemm bżonn inizjattiva politika fuq livell Ewropew biex niġġieldu kontra l-frodi tal-VAT. Għawek qed niddiskutu każijiet partikolari ma eh, hemm ħafna elementi brabta mal-evażjoni tat-taxxa li rridu niġġieldu. Allura, niskurakom li hija tema li qiegħda fil-quċċa tanet tal-aġenda tal kummissjoni anka l-Kummissarju Moskovici qed jiddiskuti dawn l-affarijiet fil-pubbliku qed imur fl-Istati Membri u mhux fil-pubbliku biss qed jiddiskuti wkoll mal-gvernijiet biex ħeġġiġhom jiġġieldu kontra il-frodi tal-vat. Barra minn hekk, grazzi għal proposti u l-inizjattivi li qed nieħdu, qegħdin nħedġu dibattitu fil-Kunsill. Kif taħdu dan huwa dibattitu li minn żmien jitla fuq livell ministerjali u hemmhekk isir iżjed pubbliku Emmek, kunem hemm il-Kunsil tal-Ekofin li kunem hemm xandar anka fuq l-internet u l-istati membri f'dak il-Konsell jieħdu pożizzjonijiet speċifiċi. Allura kif qed ngħid aħna ħadna għamilna proposti qed nieħdu anke ċertu miżuri sekondarji biex l-awtoritajiet tat-taxxa ngħinuhom ħalli nieħdu l-aħjar vantaġġ possibbli mis-suq intern u najnu li dawn l-autoritajiet tat-taxxa jirċievu l-idħul li eh, li huma jistennew li ħajġbru mit-taxxa. Dwar li neħdu azzjoni kontra dawk l-istati membri li mhux qed japplikaw il-leġislazzjoni, aħna nemnu illi dan huwa importanti ħafna. Kultant il-leġislazzjoni tiġi interpretata ħażin, kultant il-problema tkun illi l-istati membri ma jkollhomx biżejjed riżorsi jew ma jkollhomx eh, ma jkollux waqfu biżejjed proċeduri biex eh, jaraw li jkunu konformi, konformi mal leġislazzjoni allora aħna naġixxu fuq tliet livelli. L-ewwel fuq livell politiku nibatu messaġġi eh, b'saħħithom lill-gvernijiet. It-tieni ħaġa nieħdu azzjoni leġislativa u t-tielet livelli huwa l-infurzar. Irridu niżguraw li l-liġijiet kollha jiġu applikati fl-istati membri indaqs. U raba ħaġa wkoll jekk permettuli huwa li najnu lill-amministrazzjonijiet fiskali mhux biss permezz tal-Eurofis kien manka permezz ta' diskussjonijiet informali bejnietom, għom isibu soluzzjoni komuni għal problemi li wara kollox kollha kemm huma qed iħabtu wiċċhom magħhom. Grazzi ħafna. <laughs> Is-Sur Marfi, Iva, kumment fil-qosor fuq l-ewwel ħaġa li għattinti. Fil-fatt fl-irwol li għandi bħalissa jiena bħala eh, professur eh, li għallem eh, kustjoni l-għandhom xasmu mat-taxxa fl-Università, Jiena persuna iżolata ħafna u naħdem fuq proġett li huwa verament iżolat. Huwa diffiċli ħafna li inti tippubblika artikli eh, f'ġurnali f'gazzetti artikli fuq il-perspettiva makro tal-ekonomija. Tista forsi tinkludi xi dettalji dwar xi proġett ta' riċerka, eccetera, imma ehm, biex inti tippubblika xi ħaġa fuq dak is-suġġett għalih waħdu huwa diffiċli ħafna u din u dan li qed ngħid huwa rikonoxxut anke minn Harvard. Allura din id-differenza fit-taxxa hija kbira ħafna. <clears throat> Jiena il-mara tiegħi tabiba u darba għalt li inti verament marid dal-kwistjonijiet tat-taxxa. Il fuq il-kwistjoni tal-cryptocurrencies irridu nkunu sodi ħafna Cryptocurrency hija ekwivalenti għal rifuġju fiskali. Jekk ma nkunux nafu xed jiġri bit-tali cryptocurrency, għandna problema ta' opaċità. U hemm mod sempliċi kif dawn iħorġhom fil-beraħ, jekk ikun hemm tranzazzjoni ma' cryptocurrency li ma tofrix trasparenza totali lill-awtorità fiskali, mela imbagħad il-kuntratti tiegħek li jippermetulek topera b'dik il-cryptocurrency eh, jistgħu jkunu meqjusa illegali. Ġifieri jew impoġġu f'pożizzjoni li jew jikkooperaw mal-awtoritajiet fiskali jew inkella ma jistgħux iserħu fuq sistema ta' forzaj tal-liġi finanzjata mit-taxxi. Irridu nkunu diretti jekk iridu eh, jekk jkomplu b'din l-opaċità mela innaħulhom id-dritt legali li jkomplu bis-sistemi tagħhom b'hekk innaħulhom anke lajn ta' dħul tagħhom. Grazzi ħafna. Mela, għal-kaċ di għaw min jishti intervjeni? Jekle? Nitlob li sur Nida Majer forsi jintervjeni, is-sur korrapporter. Tixtieq tajt xi ħaġa? Le? Mela, nirringrazzja minn qalbi lil kalima mistednin li kellna illum tal-kontribut prezzjuż tagħhom u tal-informazzjoni li tawna fuq is-suġġett tal-VAT u il-frodi tal-VAT. Kif qalu huma, Kieġabkom zammu daqxejn silenzju, għax għadna ma spiċċajnix. Iva, u ma semmew li hemm il-proposta l-sistema definittiva tal-VAT issa issa naraw xieġri fil-konsil b'dik il-proposta. Imma meta żammu f'moħħna il-volum ta' flejjes involuti fil-frodi tal-VAT, nindunaw illi Din il-kwistjoni hija verament importanti u dan il-Kumitat ser ikompli irawem kuxjenza dwar kemm mifruxa din il-problema. Nittamaw li jkun hemm dejjem iżjed u iżjed pressjoni fuq il-gvernijiet biex dawn jindirizzaw il-lakuni li hemm b'mod effiċjenti. Il-qalimis ta' dan il-Kumitat se tkun f'Settembru, sadantant. Il-Kumitat ser jagħmel eh, żjara f'Washington DC fejn se niltaqgħu mal-Teżor tal-Istati Uniti, se niltaqgħu mal-Awtorità Finsen u anka ħamorru il-Kungress. Dak huwa il-programm għal-ġimgħat li ġejjin ta' dan il-Kumitat. Fuq not għandi miktub biex nawguralkom sajf sabiħ, però ma nixtieqx li l-membri jinsew li ġimgħa diħla għandna sessjoni plenarja fi Strasburgu. Allura, il-membri ħanajdilkom narakom il-ġimgħa diħla fi Strasburgu. Nirringrazzja minn ġdid lil mistiedna tagħna il-laqa aġġornata. Thank you,